membri jiena mhux se noqgħod naqra l-lista sħiħa imma ninformakom dwar l-firmar ta' dawn l-atti. Se niffirmaw l-atti nar l-erba li ġej. Issa b'konformità ma' artiklu 142 tar-regoli il-Kunsill u l-Kummissjoni talbu applikazzjoni ta' proċedura ta' urġenza għal proposta l regolament 1234 tal-2007 dwar l-Organizzazzjoni Komuni tassu fis-settur agrikolu u eh, dispożizzjonijiet speċifiċi dwar prodotti speċifiċi f'dan is-settur taħt ir il-CMO. Et nitkellem jiena dwar il-ħalib, ovvjament eh, għanna nkunu urġenti minħabba l-fat li l-proposta regolament japparti mill-miżuri li jedimem sabiex nwieġbu għal-krizi attwali li teżissi fis-suq tal-ħalib u l-Parlament se mm, jitlob għall-urġenza fil-bidu ta' sessjoni ta' għada fil-ħodu u importanti li għada eh, fid-disa aħna se nivvutaw fuq il-mozzjoni fuq l-applikazzjoni ta' proċeduri eh, urġenti. Jekk jogħġobkom ħudu nota ta' l-vot li se jsir